Mela nibdew is-sessjoni. Niftu sessjoni li ġiet sospiża fil-25 ta' frar tal-2010. Biex nibdew il-kummenti. Mela biex niftu il-plenarja tal-Parlament Ewropew jiena se jkolli ninformakom fuq il-aħħar traġedji u